Sur Polczak, naddilek il-kelma. Grazzi, Sinjura President. Ir-riżultat tal-lum jurina li l-parti l-kbira tal-Parlament Ewropew flok ma qed jiġġieled b'mod demokratiku jippreferi jibqa' fejn qed. Aħna hawnhekk qegħdin ftit MPs u smajna sentenza tal-2014 illi tgħid illi miljuni ta' ċittadini jistgħu jipparteċipaw fil-ħajja politika iżda sfortunatament ħafna persuni mhux se jivvotaw minħabba li għajjew minn din il-politika. Intqalilna illi hemm sejm fil-gruppi politiċi fil-Ġermanja minħabba li m'hemmx il-klawsola eh, għal pajsaġġ politiku aħna f'pajjiżna hemm 751 membru parlamentari. Dawn ma fil-fatt fil-partit tiegħi l-NPD huwa kontra il-fatt illi jiġu eliminati dawn l-standards eh, demokratiċi u ser jagħmel l-impass iskola li hemm bżonn jagħmel biex dan jiġi eliminat. Iva, grazzi. Fil-fatt jiena xtaqt illi nibda nitkellem l-ewwel fuq ir-riforma tal-liġi elettorali madanakollu. Um, ndawru issa l-affarijiet. Walek ngħaddi l-kelma l-Honorable Corvin Mika. Grazzi, Signora President. Jina fil-fat ivvutajt kontra dan ir-rapport. Nixtieq infakkarkom illi fil-Ġermanja kien hemm diversi sistemi elettorali. Imbagħad meta Hitler ħa s-seta fidejh bdejna segwu mudell wieħed biss. U naħseb li fl-Ewropa hekk qed jiġri. Grazzi proset sammejt ħafna zammejt mal-ħin tijak. Forsi issa eh, eh, inti tanta ġilti li tista' s teksi jew barra t-istennik, Tlaħħa, tlaħħaq. Issa naddu għal kellim li jmiss, l-Honorable Anderson. Iva, il-membri parlamentari huma il rappreżentanti ta' ċittadini, ta' l-elettorat li votalu. Huma fil-fatt Eh, daw illi jaħtru l-MEPs, issa irridu illi l-MEPs jinħatru permezz ta' elettorat, permezz ta' manifest politiku, dinja xi ħaġa eh, superfiċjali għall-aħħar. Il Għawek fuq xiex qed nitkellmu, qed nitkellmu dwar il-fatt illi rridu in illi qed jiżdied id-distak bejn min jiġi elettu u l-elettorat. Jiena votajt kontra din il-proposta u nittama illi il-Kunsill ser jiżgura illi dawn it-tip ta' proposti qatt ma jgħaddu. Grazzi l-Onorevoli Balzko. Grazzi, Signora President. Il riforma tal-liġi elettorali tal-Unjoni Ewropea jiena ma vvutajtx favorijam. Dan għaliex il- si il-fatt li jinqasmu s-siġijiet uh, fl-Unjoni Ewropea ma mhux qed jinqasam fuq sistema uniku iżda fuq 28 uh, eh, sistema differenti. Ejja ma ninsewx illi fl-Ewropa m'hemmx reġuni differenti, iżda pajjiżi, stati membri differenti. Għalhekk liġi elettorali komuni Ewropea twassal għal ħolqien ta' kolleġi elettorali uniċi u jkun hemm listi transkonfinali illi wieħed kemm kif ħajkun jaf kemm jalloka siġġiet għalihom. Din il-proposta barra minn hekk twassal għal irda tal-istati membri, tal-istess idea ta' stati membri differenti. Nispera dan qatt ma jiġri. Grazzi, issa l-aħħar kellim l-Onorevoli Polchak. Grazzi ħafna, Sinjura President. Jina xtaqt nitkellem fuq din il-riforma. Nixtieq infakkarkom illi wkoll però jiena xtaqt illi nitkellem ukoll fuq il-ġejjieni tal-pakket tal-avjazzjoni iżda ma permettulix li nitkellem. Però fuq dan is-suġġett tal-liġi elettorali nixtieq ngħid illi il-rapport tas Sinjura Hubner u tas Sinjura Leinen kien rapport li jiena appoġġajtu propju għalix l-affarijiet imbidlu meta, minn meta għadda l-aħħar qatt ma naqbilx ma ċert aspetti, per eżempju, ma l-ugwaljanza tal-bidla fil-mod kif l-ugwaljanza bejn is-sessi trid tiġi miksuba, però hemm punti ħafna, punti pożittivi ħafna, pereżempju l-età ta' 60 sena u anke l-possibilità illi ssir votazzjoni elettronika wkoll. Iva, fil-fatt inti tista' titkellem fuq eh, il- pakket tal-avjazzjoni għalhekk ngħaddilek il-kelma. Inti fil-fatt l-iktar MP li b'saħħtek li bqajt hawnhekk fostna. Dziękuję pani przewodniczący za udzielenie. Grazzi. Newgost gost li għetittin il-kelma għal spiegazzjoni tal-voti dwar il-pakket tal-avjazzjoni li xteq nispiega kif votajt. Waħda mir raġunijiet dwar l-għala jien appoġġajt dan it-test. Hija l-fatt li żmien ċertu snin il-linji tal-ajri Ewropej ser ikollhom ser ikunu il-fejn ruħ Din hija twissija serja. Irridu naċċertaw li aħna nkunu lesti għal kooperazzjoni għal kompetitività f'dan dan il-kamp u importanti li fl-istess ħin madana kollu Neħelsu mill-burokrazija zejda. Jiena nappoġġajt dan ir rapport u nixtieq nirringrazzjak. Grazzi ħafna. Għanna minuta. Nixtieq ngħid illi il-minuti ta' din il-proċedura se jiġu prezentati fil-seduta li mis jekk m'hemmx ebda oġġezzjoni nixtieq